I hear noises in the background of probably a, yes, video link being set up. So, very welcome everybody. Nilqal kulħadd. Dejna xifti tart għaliex kellna sessjonijiet in kamera qabel u domna xi ma tantx senajt wis f'termini ta' introduzzjoni għalix naħseb il-kol kemm aħna nafu għalfejn aħna qegħdin hawnhekk illum l-isfond hawnhekk u ovvjament il-qtil ta' Dafni Kawra Galizja f'Ottubru tas sena l-oħra u Jan Kuzniak u Martina fi frar ta' din is-sena u d delegazzjonijiet ad hoc illi ntbatu mill-Parlament lejn Malta u Slovakkja rispettivament Pero naħseb li kwistjoni ewlenija ċertament eh, huwa l-fatt illi hemm mistoqsijiet kbar dwar l-investigazzjoni tal-qtil, il-fatt illi dawk ħatja għadhom ma ġewx arrestati, il-ġustizzja għadha ma seħħitx u dana kollu qed jitfa del ikra fuq il-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea. Naħseb huwa importanti ferm illi ma nħallux każijiet bħal dawn Eh, josru għal xejn u nżommhom fuq l-aġenda għaliex qegħdin nifukaw fuq dawn it-tliet persuni li nqatlu però koll fuq biex ngħidu hekk In, in Europe. So I'm very pleased with our panel today. Uh, mela, jina kontenta ħafna bil-panel għanna l-lum. Xellu għanna Tom Gibson mill-Kumitat ta' Protezzjoni tal-Ġurnalista fuq xelluk tijaw Elda Broġi, koordinatriċi xjentifika għal ċentru tal-Midja, Pluralizmu u dana fil-Università ta' l-Istut Universitarju ta' Ewropew. Umbat għanna Loren Rexar li huwa l-direttur ta' Forbidden Stories The Daphne Project u permezz ta' Skype se nagħmlu konnessjoni ma' fil-fatt għandna żewġ konnessjoni video. Bħalissa Għanna konnessjoni ma' Sinjura Holkova, reporter, reporter ċeka. Tkellimna dwar il-mobile tagħha qabel u għanna u koll David illi huwa ex-ġurnalista ta' RTVS fi Slovakkja. Ukoll għandna video conferencing miegħu ukoll. Forsi tista' tispjega ftit it-teknikalitajiet involuti? Yes, um, and uh, there's also been a request by uh... talba wkoll mill-kru tal-kameras slovakka biex jagħmlu recordings ukoll hawnhekk jekk m'hawnx oġġezzjonijiet naħseb nistgħu ngħidulhom milli jistgħu jkomplu għaliex ovvjament dan kollu se jiġi web streamed ukoll tajjeb. Interpretazzjoni disponibbli fil-lingwi li huma Franċiż, Ġermaniż, Taljan, Ingliż, Malti u Slovak. Minħabba l-fatt illi qegħdin tard nibdew bil-video conference jekk tajjeb għalikom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 Gibson sadantant. Grazzi tal-istedina. Irrid nispjegalkom xi ftit xi tfisser tkun ġurnalista investigattiv. Aħna għandna l-istess tħassib dwar is-sigurtà ta' ġurnalisti investigattivi l-Unjoni Ewropea. Dawn il-każi ta' qtil qegħdin juru kif il-ġida kontra l-korruzzjoni u x-xogħol tal-ġurnalisti huma kważi l-istess ħaġa u x-xogħol f'termini tal-espożizzjoni ta' abbużi inkluż tal-liġi Ewropea hija xi ħaġa li trid tiġi mħarsa li trid tiġi indirizzata jista' jingħad illi dawn il-ġurnalisti investigattivi huma fuq għandhom riskju akbar minħabba l-investigazzjonijiet tagħhom li tisiru aktar aktar dettaljati u sensittivi. In-networks tagħhom u aktar b'saħħithom. U b'hekk l-affarijiet forsi huma aktar diffiċli għal uffiċjali kriminali u anki għal dawk involuti fil-korruzzjoni. Il-ġurnalisti madwar l-Ewropa għandhom sitwazzjoni fejn jiffaċċjaw anki dawn l-attakki fiżiċi anki f'diversi pajjiżi u anki kien hemm attakki fuq proprjetajiet, karozzi li nħarqu fir-Rumanija, Bulgarija u madwar l-Ewropa l-uffiċċji wkoll ġew attakkati Imbagħad għandna t serji lejn il-ħajja, xaġa evidenti fuq ġurnalisti li jaħdmu fuq stejjer dwar kriminalità organizzata kif l-Italja fejn numru ta' ġurnalisti għandu protezzjoni ta' pulizija 24 sija kuljum. Eżempju kien il-ġurnalista Paolo Bonemetti, id-direttur ta' Spija li evita attakk mill-mafja attakk ta' qtil l-attak ma sarx, però din hija xaġa evidenti illi li toqtol ġurnalist ifisser li inti trid ittemm l-investigazzjonijiet tagħhom, però ġurnalisti li investigaw il-korruzzjoni ifisser illi hawnhekk iridu naraw sal-imma punt l-awtoritajiet nazzjonali sewġu implikati fir-rapportaġġ tagħhom u mbagħad naraw il-komplikazzjonijiet biex ikun hemm fil-fatt protezzjoni ġenwina u allura jekk nieħdu t theddidiet regolari li jkun hemm kontra ġurnalisti fil-Bulgarija jista' jagħti il-każ Eh, li għanna l-kas ta' ġurnalist partikolari illi nata xeba barra daru, dana kien qed jinvestiga dwar l-użu ħażin ta' fondi għal fondi li ntużaw għal uffiċjali tal-municipju biex jirranġaw id-djar tagħhom. Is-CPJ dokumentat illi dejjem ħajkun hemm riskju għaliex anki ġurnalista eh, konċernat ukoll kien qed jiġi medded u anki kien hemm każ ieħor fejn kien hemm pjanijiet ta' til u min kienet jorganizza il qtil kellhom ukoll rabtiet mal-pulizija u allura jridu naraw x'inhuma l-interessi tal-istat għaliex dawn jistgħu jkunu simili għal dawk li qegħdin jattakkaw. L-awtoritajiet allura jista' jkollhom rwol indipendenti u ta' protezzjoni Irridu noqdu attenti wkoll illi ma nqisux biss il-protezzjoni ta' non-ġurnalisti bħala protezzjoni minn attakk fiżiku għaliex din il-ħaġa trid titqis f'termini ta' teddidiet komplessi u pressjonijiet kif ukoll ambjent tal medja li qed jinbidel ta' malajr kollox irid jiġi kontrollat biex bekk niddeterminaw il-sigurtà tal-ġurnalisti. Parti importanti hija li ħafna ġurnalisti jaħdmu taħt pressjoni u autoċensura dawn it-teddidiet diffiċli tidentifikhom jista' jkunu vjolenza psikoloġika, umiljazzjoni, intimidazzjoni, cyberbullying jew it-teddida ta' azzjoni legali. Dawn il-perikli kollha mbagħad jaqgħu fil-klima ġenerali ta' sospett u biża'. Pereżempju ġurnalisti jistgħu jkunu qegħdin iħarsu lejn ġurnalisti oħra li jindirizzaw it-tedidiet minħabba l-investigazzjonijiet tagħhom jew jibżgħu għal sigurtà tagħhom tal-familji tagħhom jew kif il-prosekuzzjonijiet potenzjali jistgħu jaffettwaw ħajjithom. Dana jista' jwassal għal awtoċensura. Din il-ħaġa diffiċli biex tqisha u biex tirrapporta. Biex insemmi għalfejn din hija xi ħaġa komplessa nirreferi għax ċirkostanzi li waslu għal til ta' Dafni Karigalizja għalfejn għaliex il-ħajja tagħha kienet eżempju ċar ta' dak illi qed waħda li kienet qed taħdem fuq kwistjonijiet sensittivi ferm, però qabel ma nqatlet kienet iżolata u villifikata mill-gvern tal-pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea għaxar tiem qabel ma nqatlet ġiet intervistata għal studju tal-Kunsil tal-Ewropa u hemmhekk tara li kien hemm ukoll id-dewminizzazzjoni tagħha fil-medja mill-politikanti sejħula Sahara kellha teddidiet fuq il-telefon. Kien hemm ukoll eh, sitwazzjoni fejn inqatlu l klieb tal-familja id-dar inħarqet tagħhom u kien hemm diversi każijiet il-qorti kontrija kif ukoll kien hemm teddidiet fil-miftuħ minn uffiċjali tal-gvern. tal gvern u allura dawn ġew indirizzati u jekku kellna morru lura b'sena. Pariri, x'protezzjoni aħna stajna nagħtuha anki bħala istituzzjonijiet Ewropej. Issa huwa essenzjali li insegwu l-investigazzjoni nazzjonali f'Malta, però rridu wkoll naraw is-sitwazzjoni għal investigazzjoni kritika ġurnalistika fil-pajjiż għal nix nafu li s-sitwazzjoni diffiċli għal dawk illi jaħdmu fil-pajjiż Għatem hemm każijiet kontra l-familja tagħhom l-attivisti li qegħdin jaħdmu favur il-każ tagħha wkoll qed jiġu fastidjati. Ċertament irdu naraw illi jrid ikun hemm impenn illi nħarsu l-ġurnalisti għaliex nafu illi issa il-sorsi tal-ġurnalisti il Eh, ma tantx qegħdin jafdaw biex jagħtu informazzjoni għalhekk tajjeb li nisimgħu anki mill eh, Daphne Project dwar sitwazzjonijiet bħal dawn ma jidhirlix issa li għandna formula maġika biex bekk il-ġurnalizmu investigattiv ikun bla pariklu. Hemm paradoss donnu l-istati membri qegħdin jassumu illi dawn il-ġurnalisti huma protetti b'mod naturali, però nafu li l protezzjoni tal-ġurnalisti se tibqa' fil-kompetenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U l-Kummissjoni teħtieġ liġi Ewropea biex taġixxi iżda fl-Istati Membri mhux tal-Unjoni Ewropea l-uffiċjali għandhom flessibilità, jiġifieri se jkollhom impatt biex jagħmlu kuntatt mal-ġurnalisti biex iqajmu eh, tħassib biex jindikaw abbużi fejn jseħħu biex ikun hemm l-appoġġ meħtieġ. Dan kollu jorbot ma' linji gwida tal-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u lim l-internet nafu li l-ġurnalisti qegħdin friskju u anki l gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-libertà tal-espressjoni wkoll turi li hemm problemi sistemiċi fil-pajjiż allura fuq żmien twil se jkollna indirizzaw kundizzjonijiet fejn li fihom il-ġurnalisti jaħdmu biex nagħtuhom l-appoġġ kollu meħtieġ. Mela f'dawn l-aħħar disa' xhur żewġ ġurnalisti nqatlu fl-Unjoni Ewropea. Issa l-isfidi għadin naċċertaw illi ġurnalist ieħor qatt ma jerġa' jinqatel. Grazzi ħafna. Justified. Iva naħseb ċabċipa ġustifikata. We now have a, we now have a, uh, ah, yes. Hello, can you hear it? Tista tismana. Solkova. Yes, I can hear you well.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 jista' jkollna xi ftit tal-mistoqsijiet bl-Ingliż jekk joġobkom għaliex m'għandniex interpretazzjoni għal din il-konnessjoni. Tista' tew xi mistoqsijiet? Sure, sure, sure, no problem. Yes. Okay, uh, question by Mr. Stefanich. Sir Stefanic. And thank you, Madam Holzova, for your statement. Grazzi għal din l-istqarrija. Jiena naf illi l-artiklu li inti ħdimt dwaru ma' Jan Kuzzjak se jiġi ppubblikat fis-16 ta' Lulju sa fl-aħħar. Nistgħu nistennew l-aħħar verżjoni huwa minnu dan li qed ngħid. It won't be published on 16th, we had to delay the publication date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 Signora Pagatortua, le. Mistoqsija Iva? Iva, grazzi ħafna. Jiena wkoll membru tal-Parlament Ewropew nirreferi għal dak li sema Sur Gibson dwar protezzjoni tal-ġurnalisti mill-Pulizija tal-Istat. L-istess awtoritajiet illi f'xi istanzi huma fil-mira tal-medja iva fil-mira tal-medja u allura l mistoqsija Għandkom problema tħossu illi eh, intom skomdi li tiġu protetti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 forsi li ma tistax twieġeb iżda ir-raġuni għalfejn aħna għandna din is-sessjoni tagħna tal-lum hija li aħna imħazbin li l-investigazzjonijiet tal-qtil fi żewġ każijiet ta' Daphne Caruana Galizja u Jan Kuzjak u l-sieħba tiegħu sa issa ma waslux għal riżultati f'termini ta' dawk ħatja jiġu arrestati u jidhru l-qorti inti fiduċjuża li l-investigazzjonijiet se jwasslu għal riżultati qed tħossu li qed isir biżżejjed tħossu li l-każijiet li Jan Kutja kien qed jinvestiga li ġew injorati mill-awtoritajiet li forsi waslu għal mewt tiegħu qed jiġu investigati kif suppost issa? No, I don't think so.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 Naddu għal konnessjoni li jmiss għanna videokonferenzi <coughs> ieħor, Iva. Okay, maybe we'll for ah. Okay. Mr. David? Ano, ah, możecie yes. ma poczuć? Hello, can you hear us? Ja was poczułem, ano. You did it.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 Din kienet it-talba tal-interpreti. Tajje proset. Thank you. Uh, very welcome and uh... Nil-awk. Grazzi tal-li inti prezenti maħna per mesta video conferencing. Konnessjoni donna telqet li qed nerġgħu narawk. Yeah, still yeah, Yes. Okay, okay. Here you go. Um, I'm going to, uh, to, to ask you to do a, a short uh, introduction of um, the, the situation. Mela, se nispiega xiftit il-situazzjoni li intom tinsabu fija, il-situazzjoni ta' RTVF, eh, RTVS anzi, se tispiega inti fil-fat din is-situazzjoni mbagħad ikun hemm xi mistoqsijiet għalik. Nadulek il-kelma. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedníčka. Ho Grazzi ħafna, Signora President. Jiena tlab li nitkellem bi Slovak biex nispjega ruħi baktar ċarezza. Kull fejn jaħdmu ġurnalisti fejn ikun hemm theddidiet tal-mewt jew jinqatlu, is-sitwazzjoni li għandna mbagħad fit-televiżjoni Slovakka donna insignifikanti bħala paragun u aktar serju meta jkun hemm theddidiet għall ħajja tal-ġurnalisti minħabba l-ħajja tagħhom. kollu nħoss li huwa importanti għalija li ngħid illi meta s servizz tal-midja pubbliku jiġi meddet u l-libertà tal-espressjoni wkoll tiġi medda, hija xi ħaġa li rridu nitkellmu dwarha nippubblikawha fil-Polonja l-Ungerija ġraw l-affarijiet li nkwetawna wkoll dwar is-Slovakkja se nispjega x'ġara f'pajjiżna. Id-Direttur Ġenerali tar servizzi ta' radio u ta' televizjoni dan id-direttur jiġi maħtur mod politiku. Aħna konna sorpriżi fil-bidu ta' din is-sena meta id-direttur ġenerali neħħa l-uniku programm investigattiv ġurnalistiku illi kien jintwera fuq it televiżjoni Slovakka fuq il-televizjoni ċeka hemm programm ieħor kuraġġu sferm kien dan il-programm. Aħna ma konniex korriġġew daqshekk, però xorta waħda neħħewna. U mbagħad kien hemm bidla wkoll fil-amministrazzjoni tal-affarijiet kurrenti, ta' ġrajiet kurrenti. Għandna numru ta' ġurnalisti ta' esperjenza li kienu sorpriżi meta rawx qed isir il-management tal-ġrajiet kurrenti ġew mkeċċija u minn flokom hemm tpoġġew ex kelliema politiċi. Jiġifieri dan skapitu ta' ġurnalisti illi għandhom esperjenza li mbagħad tilfu eh, il-xogħol tagħhom. Minflok kellna ex kelliema politiċi li għandhom ovvjament ċertu pożizzjoni politika li ħadu posthom, kunflitt illi qatt ma kellna soluzzjoni għalih. Dawn il-persuni kellhom kunflitt ta' interess. Huwa minnu illi qatt ma qalulna x'nikdbu dwar partit politiku speċifiku. Iżda li ġara kien illi atmosfera ta' biża' inħolqot, biża' u nuqqas ta' fiduċja u f'xi każijiet dana kollu wasal għal autoċensura. Mela, ma kenix ċensura, però kellna l-autoċensura kif jista' ġurnalist jaħdem b'kuraġġ u jikteb lubija dwar dak li tiseħ fis-soċjetà jekk imbagħad ma jħoss illi l kap tiegħu mhux se jkun jista' jiddefendih. Il-kapijiet tagħna fil-fatt u kol tefaw dell-ikra fuq l-ismiet tagħna fis-social media sejħunna radikali zazax illi kull ma rridu nagħmlu u li nikkritikaw. Aħna kena ngħidu b'mod ċar lill pubbliku fis Slovakkja illi aħna ma naqblux mal direzzjoni illi qegħdin jaqbdu r radju u televiżjoni Slovakka. Aħna imħasbin bil-politiċizzazzjoni tat televiżjoni f'pajjiżna. u hemm teddidiet serji ta' disinformazzjoni, fake news, affarijiet li qegħdin jiġu diskussi llum fis-summit ta' NATO f'Brussell. Jiġifieri Allura, maħnix nistaw, maħnix nistaw nindirizzaw situazzjoniet bħal daw, maħnix vizjoni u aħna mħazbin li s-soċieta Slovakkja għada maħadiċ azzjoni kontra din is-situazzjoni. Nixtiju li Slovakkja tistemba għal-fat illi s-servizz tal-medja pubbliku hija xi ħaġa essenzjali u l-mod kif niddefendu servizz pubbliku tagħna tal-medja huwa li pereżempju niċċitaw l-eżempju tar-Repubblika Ċeka li xorta xorta qed iżżomm sod. Iżda jiena napprezza l perikli li jiffaċċjaw il-ġurnalisti f'Malta fejn kien hemm il-każ ta' qtil jiena intervistajt membru parlamentari minn Malta. U smajt il-numru ta' ġurnalisti ġew medda minħabba dak li kien qegħdin jiktbu dwar il-visas pereżempju. Dik hija xi ħaġa verament serja, xi ħaġa terribbli, madankollu nħoss li għandna niddefendu l midja tagħna tas-servizz pubbliku irridu naċċertaw li l-partiti politiċi ma jistgħux jindaħlu fix-xandir. Aħna minna hekk u dana ifisser li kellna nitilqu mix-xogħol tagħna, inċedu x-xogħol tagħna. Tlifna l-battalja għat-Televiżjoni Slovakka li l-pubbliku ednilu illi ma konx qed naqblu ma dak li tisseħ ednilu li istituzzjoni hija kera u qed ikun hemm amministrazzjoni minn persuni imħatra b'mod politiku li neħew programm investigattiv u ftit wara Jan Kuzzjak u Martina Kušnirova inqatlu. Jekk xi ħaġa terribbli isseħħ min fis-Slovakkja se xandar ġurnaliżmu serju investigattiv mhux se jkollna iktar servizz pubbliku tal-medja. Grazzi. Okay, thank you very Mela grazzi ħafna. ta' din l-istqarrija personali, għaw xi ftit mistoqsijiet min-naħa tal-membri tal-Parlament Ewropew. Nisimaw l ewel minn Sinjura Spinelli. Għaw xi problemi bil-konnessjoni bil għaw daqsxejn ta' ħoss fuq il- fuq il-headphones. Iva, <clears throat> nishti ngħid xi ħaġa bit-Taljan. Nirringrazzja ta' din ix-xieda li tagħna. Ta nixtieq ngħid li dawn il-kwistjonijiet tal-autoċensura il hija importanti ħafna kif għadna fil-bidu. Miex kwistjoni li tirrigwarda l-Slovakja biss u l-Polonja u l-Ungerija. Hija kwistjoni importanti ħafna anki fl-Italja. U il-kwistjoni tal-konflitt ta' interess fis settur ta' televizjoni pubblika hija ħaġa li għadna mar solvejnix la il-gvernijiet tal-lemin bħal Berlusconi u ta' dawk ta' xelluk. U allura, kien hemm anki każijiet illi n-nies irriżenjaw imħabba ta' e, mod speċjali reporter li kien jisima Gabanelli illi kella program importanti li kien jismu report. Fuq dak li għandu xaqsam mal-protezzjoni u fuq il-periklu ta' mewt għanna il-kas fl-Italja illi hemm minaccia kontinwa illi il-protezzjoni ta' Roberto Saviano li huwa ġurnalista investigazzjoni fuq il-mafja jitneħulu l-protezzjoni, li jitneħulu l-protezzjoni. U ma ta' mista sija oħra menant il- kollega Grazzi. Grazzi tal-li eh, taxxida li tajtin li tajtna. Enti għattinna affarijiet importanti ħafna. Iċ-ċensura e isir tossika għal pluralizmu kontra l pluralizmu fi soċjetajiet tagħna u nixtieq inżid ukoll illi inti mintix wahdek u illi aħna din il-kwistjoni se naħdmu fuq u nagħmlu pubbliċità fuqha u se nejnuk għaliex aħna nafu li din hija kwistjoni importanti ħafna għal futur tas sistema demokratiku nitlob skuza illi jiena ma tantx naf nitkellem bil-Franċiż, imma aħna se nipproduċu il-leġislazzjoni neċessarja aħna se ngħinuk. Grazzi, is-sur Sripek. Grazzi, mistoqsija qasira ħafna. Sur David, inti kif tes tiddeskrivi il-kooperazzjoni bejn il-ġurnalizmu u il-polizija jew l-autoritajiet tal-istat attualment. Umbat, fuq l-atteġġament tal-ex Prim Ministru Fizzo eh, lejn il-ġurnalisti u u anki l-imġiba l-ġdida tal-Prim Ministru ġdid, istu Pellegrini, hemm xi bidla? Mela, issa peress li m'hemmx iktar mistoqsijiet għandi mistoqsija jien Enti tkellimt fuq dak li ġara fil-bidu ta' sena qabel ma ġi maqtul Jan Kruxak. U minn dak iż-żmien kien hemm ħafna żviluppi, kien hemm protesta pubblika, inti taħseb illi qed titjieb is-sitwazzjoni? Taħseb illi l-gvern il-ġdid qed jagħti iktar protezzjoni qed jimpenja ruħu iktar għal libertà tal-istampa? Inti per eżempju l-programmi li inti Eh, eh, fuq il fuq il ġurnalizmu investigativ fil televizjoni pubblika naħseb li se jerġa' jisir dan il program Mela nibda <clears throat> blaħar mistoqsija. <clears throat> Il-programm ta' ġurnalizmu investigativ iva se jerġa iseħ fil-ħarifa, anki jekk forma differenti. Mistoqsija oħra kienet riguarda l-atteġġament tal-gvern il-ġdid l-atteġġament il-ġdid tal-gvern il-ġurnalisti il-Sur Pellegrini, Ministru, il-Prim Ministru ġdid, huwa politiku iktar moderat. U huwa moderat iktar moderat anki fl-atteġġament tiegħu lejn il-ġurnalisti. Nixtieq nerġa' niġi għal għal dak li għalet il-ġurnalista investigativa Pavla Hoklova. Il-Signora Holtsova għalet illi il-ġurnalisti slovakki kienu kontra l-autorità il- il-reporters Beyond Borders għalu illi l-attakki fiziċi kontra il-ġurnalisti u l-til eh, kontra l-ġurnalisti jibdew bl-insulti verbali. Ma nistawx naċċettaw li jkun attakki verbali bħal President Ċek Milos Zeman jew bħal Prim Ministru, ex-Prim Ministru Slovak Fizzo. <clears throat> illi b'din l-arma falsa fideħ id-deskriva ġurnalisti bħala uh, animali il-nis ma jridu għomx. Dana, dana mu ġust, dana wieħed qed jinċita lin nis biex Eh, biex jattakka l-ġurnalisti eh, li huma marufa u wieħed jista' jaggredihom eh, fiżikament u jinsultom jibdew bil-klim. Il-klim għandhom l-istess effett tal-armi. U jien nistaq nirrispondi anki lil skripek. Illi għamil referenza u koll għall-avvenimenti f'Malta. U il-minacċi kontra l-ġurnalisti Maltin. Jena, jena minix ġurnalista ta' aħbarijiet domestiċi, pero jenna fil-li flimkien mal-bidla tal-Prim Ministru bħala kap għanna bidla anki fil- eh, fil-Ministru tal-Affarijiet Interni u tal-Polizija nittamaw illi se jkun hemm komunikazzjoni aħjar mal-ġurnalisti se jkun hemm riservatezza. U nittamaw ukoll il-ġurnalisti ma, jibqawx jiġu attakkati minn naħa tal-minant il-politiċi. Is-sitwazzjoni attwali hija illi eh, il-numru ta' ġurnalisti investigativi fil-Slovakja. Pavla Holsova ġiet eh, minaċċata, però hemm oħrajn dawn il-ġurnalisti qed jiġu attakkati mill-politiċi u mill-oligarki, mill-politiċi, eh, mill-persuni onja. Ili għandhom anki rabtit mal-politiċi. Aħna nixtiequ li jkun hemm titjib fil-livell tal-dibattitu pubbliku, aħna nixtiequ li jerġa' jiġi eh, Eh, jerġgħu jiġu rispettati il-ġurnalisti kif il-om, il xogħol tal-ġurnalisti huwa vitali. Eh, il-ġurnalisti ma jistawx eh, ikunu vittmi tal-politika. Il-medja m'għandhomx ikunu arma fidejn il nis li għandhom is-seta fidejhom. Grazzi, aħna kollha naqblu ma dawn il-klim illi għattinna. Grazzi tal-prezenza tijak, tal-disponibilità tijak u tal-li għacċettajt anki illi t-rispondi l-mistoqsijiet tana. Inti għed tisma eh, illi għed iċabċpulek. Grazzi, grazzi ħafna. Ma nista nkomplu bil-panel tana, għawnek. Issa se nistida nissur Loran Richer li huwa direttur eżekutiv ta' Forbidden Stories mill-proġett Daphne. Ehm, jiena Loron Duxar, jiena direttur ta' Forbidden Stories, il jo konsorzju ta' l-istampa illi rigwarda l-investigazzjonijiet fuq Dafni Karwana Galizja f'Malta. Jena jataw biex najdilkom dak li għamilna u sen komplu namlu. U se niprezenta video. dan il-proġett għama aħna għana mira ġurnalistika, rridu nkomplu dawn l-investigazzjonijiet li nbdew mill-ġurnalisti li illi, illi mietu uh, u ġew maqtula x'kienu se jippubblikaw rapport jew intervista u ġew maqtula eh, eh, għax kienu qegħdin jaħdmu fuq fuq affarijiet li kienu kontra ċerti affarijiet onja eh, jekk ġurnalista eh, jiġi maqtul u kull imkien fid-dinja l-investigazzjoni għandha titkompla, m'għandix tieqaf eh, meta jmut il-ġurnalista. U t-tieni eh, għantana huwa illi nakkużaw il- l-odwa tal-medja u najdu intkom intkom tiltu l messagġiri ma ma tiltux il-messagġ. Il-messagġ għadu ħaj. Aħna, aħna, sen, sen komplu naħdbu fuq l-informazzjoni u rridu aħna niġildu kontro l-impunità f'Malta, fi Slovakkja, f'porsijiet oħrajn. E, e, u anki e, f'pajjiżi oħra il-libertà tal-istampa mandiċ tibqa' bħala kelma biss. U xogħol importanti għalina għax aħna għanna infittxu l-aħbarijiet fuq l-ambjent, ħafna ġurnalisti jiġu l-amħabba il-xogħol tagħhom fuq l-ambjent, u però anki fuq kwestjoni ta' korruzzjoni, evazjoni ta' taxxi, u għalhekk bdejna il-Forbidden Stories u bdejna bil-proġett Dafni. Aħna għatma konna nimmaġinaw li l-ewwel investigazzjoni tagħna se tkun fl-Ewropa, aħna ħsibna li se nibdew bl-Asja jew bl-Amerika. U nixtieq nagħtikom eh, eh, taqsira ta' dak li għamilna f'dawn l-aħħar siċċur. Daphne Caruana Galizia killed when a bomb exploded. Connected to the aggressive work she had done calling out corruption in Malta.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 il-kwestjonijiet li Daphne kon Anglisi għaj taħdem fuqhom. U fuq anki min forsi seta kellu interess joqtol il-Karwana Galizja fuq il-Banka Pilatus. Kienem ħafna eh, kwestjonijiet ta' xiri pubbliku fuq il-flus li ġej mill-Azerbajġan. U dawn l-investigazzjonijiet kollha ħalqu silenzju kbir min-naħa tal-autoritajiet Maltin li qatt ma rrispondew uh, it-talbit tagħna e, e, it-talbit għal stampa libera meta nitkellmu fuq is-sikurezza tal-ġurnal sikurtà tal-ġurnalisti, speċjalment Maltin wara e, Dafne, jiena naħseb illi huwa ħaġa rara illi ikolna daqshekk silenzju mistoqsijiet ta' eh, kien hemm mijiet ta' mistoqsijiet illi saru lil gvern fuq il-kontijiet offshore eh, illi hemm suspetti kbar illi fil-fatt jista' jkun illi kienu huma eh, l-interess kontra il-ġurnalist ġurnalista. U importanti li l-autoritajt Maltin jifmu illi u importanti li jiġu accettati l-intervisti minnaħa tal-istampa, mux biss għall-ġurnalisti, manki għall-informazzjoni tal-pubbliku kollu kemmu. E, u importanti li niddefendu il-ġurnalisti, hemm autorità ta' pulizija maġistratura indipendenti f'Malta u għal daqstant e, irridu jaċċettaw il-medja u għandhom e, u anki l-autoritajiet ġudizzjarji Maltin irridu jaċċettaw dawn il-mistoqsijiet li qed isiru min-naħa tal-medja għax hemm bżonn illi dawn affarijiet jimxu l qudiem u n-nies għandhom jifmu dak li ġara u u dak li aħna rajna issa b'din l-investigazzjoni huwa illi fil-fatt l-autoritajiet ta' pulizija qed jaħdmu ħażin illi ma, ma komplewx jagħmlu l-investigazzjoni eh, investigazzjonijiet fuq eh, fuq dan il-fatt eh, u importanti li najdu illi kien hemm elementi fil-investigazzjoni illi kellhom jitkomplew anke min-naħa tal-awtoritajiet tal-pulizija u tal-ġudikatura illi fil-fatt ma mxewx il-qoddim u rajna il- ministru u autoritajiet oħrajn illi jider li kienu involuti u u jekk dawn huma folots, allora huma jistgħu jgħidulna li mhux veru. Eh, jiena naħseb illi fl-Europa il-kooperazzjoni tal-ġurnalisti hija l-aqwa protezzjoni għal-ġurnalisti stess u għall-iktar ħaġa importanti li l-ġurnalisti f'Malta u fi Slovakkja ma jħossux ruhom waħedhom u il mux il-ġurnalisti eh, li jaħdmu fuq l-investigazzjonijiet jippruvaw jaħdmu anki meta l-kollegi tagħhom jiġu maqtula jew arrestati. U importanti li naħdmu biex eh, niskopru l-verità. U dan huwa dak li nixtiequ nagħmlu fix-xhur li ġejjin u nittamaw li l-awtoritajiet Maltin se, se jibdew jaċċettaw jirrispondu għat talbiet tagħna u għall-mistoqsijiet tagħna. Grazzi. U l-aħħar kelliem fuq dan il-panel hija s-Sinjura Elda Broġi eh, mill-monitor tal-pluralizmu medjatiku li hija parti mill-Università Ewropea. Grazzi tal-istedina, dan ismiħ importanti. Jena nir-rapprezenta ċentru għal pluralizmu medjatiku fi Firenze Kif intkom tafu li l-ikbar proġett tagħna huwa l-MPM, Media Pluralism Monitor. Dan huwa strument biex inkejlu eh, il-riski għal pluralizmu tal-medja. Aħna nevalwaw il-riski għal pluralizmu għabbażi ta' indikaturi illi ikopru eh, nozzjoni wiesa illi inkludu kwestjonijiet politiċi, strutturali, eh, soċjali. Aħna għom dawn ferba oqsma il-protezzjoni, il-pluralità ta' su l-indipendenza politiku u l-inklużjoni soċjali. U l-indikaturi kopru kwestjonijiet legali, soċjali u politiċi. Aħna bazati fuq standards internazzjonali Ewropej, libertà tal-espressjoni, il-libertà u pluralizmu tal-medja fuq il-prinċipji tat-trattat l-artiklu 11 tal-drittijiet eh, tal eh, bnidem l-artiklu 10 fuq il-Konvenzjoni Ewropea. U anki fuq dokumenti li u mill-Konsil tal-Ewropa. U nibbażaw anki l-analiżi tagħna fuq il-prinċipji komuni tal-Istati membri. Wara l-analiżi tad-dejta li niġbru minn network ta' teams lokali fl-istati membri, allora r-riżultati tal-implementazzjoni jiġu prezentati skont tliet kriteri ta' riskju, baxx, medju u oli. Aħna għanna implementazzjoni regolari tal-MPM fl-2017, aħna għamilna evalwazzjoni tal-MPM ta' ta' Eh, tal-Serbia, Macedonia u Turkija u riżultati se jiġu pubblikati minnu fih. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq ir-riżultati tal-NPM 2017 li jistgħu jkunu rilevanti f'din id-diskussjoni. Mod ġenerali, l-analiżi tal eh, din l-analiżi tal-2017 tikkonferma il-trends li kien hemm anki fl-2016, ċoe illi qasam tal- monitoraċ tal-protezzjoni bazika hija ta' riskju baħx, tlet toqsma riskju medju, e, l-inklużjoni soċjali, per eżempju. Però minkejja dan, mod ġenerali, meta nqablu mal l-NPM tal-2016, il-scores medji għal kull area qed jittilaw, qed jiżdiedu. <clears throat> il-valur medju jibqa 46%. Il-tendenza e lejn skorż iktar għoljien huwa imħabba b'xi bidliet li għamilna f'xi indikaturi, imma anki mm, imħabba kondizjoniet legali u soċjopolitiċi għal eh, libertà ta' espressjoni u libertà tal-medja fil-pajjiżi. Il-protezzjoni eh, bazika hija dik li l-aħjar tiddeskrivi situazzjoni meta niġu għal libertà ta' espressjoni ġurnalizmu u anki fuq is-sikurezza tal-ġurnalisti. U kif diġa għat il-qasam ta' protezzjoni bażika hija dik li għandha riskju medju. Però qed tersa lejn il-livell minimu huwa ta' 33 fil-mija il waqt li f'dik bażika hija ta' 32 u allura għanna riskju bażiku ta' 32% li jfisser illi huwa riskju baxx. dawn is-seba' minuti li tajtuni jina se nifoka fuq l-indikaturi tal-protezzjoni bażika li huma rilevanti direttament hawnhekk il-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni, il-protezzjoni ta' Dritt ta' informazzjoni, l-standards ta' <laughs> professjoni ġurnalistika. Il-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni hija garantita fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dak li konsidrajna aħna. Il-limitazzjonijiet u anki l-implementazzjonijiet limitata minnaħa ta' e- imħalfin jagħmlu differenza fil-evalwazzjoni meta inqablu pajizi fil-liġi kriminali. U dan huwa possibli anki fl-istati membri ġodda. Hemm anki eh, tal-bit hemm każijiet tal-libel u dan qegħdin joħnu il ġurnalizmu Il ħafna drabi hija garantita fil-prasika, però dan il-fokus huwa importanti fuq kif dawn il-pajizi eh, jinterpretaw il-liġi. Skont il-standard internazjonali, l-espressjoni online għandha tkun limitata. Però huwa diffiċli li jkollna standards komuni fuq il-filtrazzjoni tal-kontenut. U dana e, eh, e, eh, e, wassal għal rimedi differenti fil- fil-ġestjoni ta' kontenuti illegali online. It-tieni indikatur mbagħad li xtaqt nitkellem fuq huwa l-indikatur fuq il-protezzjoni ta' dritt ta' informazzjoni. Għax fl-evalwazzjoni tal-2017 eh, dina waslet ta' 42%. illi jasal għal riskju medju pjuttost oli. U irridu najdu li dan l-indikaturi iżdiedu imħabba li indaħalna indikatur ġdid imħabba il-protezzjoni, nuqqas ta' protezzjoni għal whistleblowers. Għal daqstan ta' unek għaw riskju medju għal dan l-indikatur f'20 pajis u il-medja fuq il-whistleblowers hija fil-fatt li ħafna il-51% eh, eh, f'ħafna pajjiżi għandhom anki riskju medju hawnhekk. Umbagħad xi kummenti żgħar fuq it-tielet indikatur li xtaqt insemmi, wieħed fuq il-protezzjoni ta' ġurnaliżmu, l-indikatur jevalwa il riskju tal-protezzjoni tal-ġurnalisti skont eh, Eh, standards internazzjonali ta' sikurezza u dawn jinkludu anki digitali. 13 il-pajis ta' sena li għaddit ġew evalwati bħal għal riskju medju fil-protezzjoni tal-ġurnalisti jew mħabba il-kondizjonijiet ħażina ta' ħidma jew minacċi. U meta aħna analizzaw id-dettalji, 12 il-pajis eh, eh, kellhom minacċi u anki eh, attakki. L-MPM jinkludi anki kazi ta' teddidit digitali. Nuża l-opportunità biex nisħa fuq il-fatt li hemm bżonn illi inkomplu niġbru d-dejta biex il-livell ta' alarm nżommu oli fil-protezzjoni tal-ġurnalisti illi miex iffukata miex fl-attenzjoni tal-gvernijiet kollha Ewropej u kif qalet dan reċentement is Signora Spinelli semmit il-kas ta' Savjano, illi ġi anki meddet mill-Ministru tal-Affarijiet Interni Salvini. U l-MPM jifoka anki fuq il-minacċi għal ġurnalisti u naħseb illi inizjativi bħal sistema ta' monitoraċ għal l-istat ta' dritt jista' jgħinna biex e, inżidu l-kuxenza u biex niġġieldu kontra dawn minacċi. Grazie. Very much. Um, we have 20 minutes. Grazzi. Għatanna issa 20 minuta kollox għal mistoqsijiet ta'kom. <coughs> Irridu nalqo assolutament fil-nofsija, għax fil-nofsija se nerġaw lura fin kamera u nisimaw l-istqarrija illi ma smajniex qabel. U se nkun brutali ħafna fil-ħin, mux se natikom iktar minn minuta kull wieħed. U għajdu li għal-minija il-mistoqsija. Anna Gomes. Il-mistoqsija hija A'Sur Richard u Gibson. Is-silenzju li inti tilmenta fuq u fuq il-fatt li il-ministri li ġew esposti fil-Panama eh, Papers u Daphne Caruana Galizja għadhom fil-gvern illum minkejja l-evidenza kollha kontra tagħhom. Però il-mistoqsija tiegħi hija fuq l-inizjattivi slab. Aħna rajna illi f'Malta il-gvern ġi konsultat u appoġġa l-azzjoni kontra eh, eh il-familja u u anki biex jieħu azzjonijiet anki barra mill Malta kontra taħħa. U rajna din il-kollegament f'kumpaniji oħrajn li għandhom il-Golden Visa Scheme illi huma marbutin ma' SCL, il-kumpanija Principali illi kienet ettati servizz tal-passaporti lil Pilatus u l-SCL kienu anki involuti fl-elezzjonijiet f'Malta u anki f'pastijiet oħrajn, fostijiet oħrajn biex jeleġġu E, e, gvernijiet favorevoli għal Golden Visa Schemes. Et naraw e, kollegamenti għawnek ħaġa normali illi il-Prim Ministru jiġi konsultat jekk ċerti assoċjazzjoniet jistgħu jħidux kawżi kontra ġurnalisti? Roberta Mezzola. Grazzi. Anki jiena għandi mistoqsija sur Gibson u Rixar. Għabbażi ta' dak li għattulna l-lum u barra mill-fat li aħna informajtuna illi il-pulizija ma kellix sospetti raġonevoli sal-lum illi jamlu mistoqsijiet għal persuni politiċi esposti biex jamlu mistoqsijiet għal til ta' Dafni Korangalisi mod partikolar fuq l-affarijiet li qed taħdem fuqhom, għajdu li jekk joġobkom kif tistgħu tikkommentaw illi l-investigazzjonijiet ta'kom u l-proġett eh, kellhom l-allegazzjoni li ministru tal-gvern kien qiegħed f'kontat mal-assassini jiena kieku kelli eh, din l-implikazzjoni kieku jiena stess kont niprova niprova li dawn allegazzjoni jitu ma zbal u ma folots u xċinuwa il, il, il, il-kommentakom f'dan il-kas. Signor Spinelli. Grazzi l-kellima u anki tal-li ikkonċentrajtu mux fuq l-aħħar riskju li huwa l-mewt, imma anki fuq riski intermedi. Fatturi oħrajn, per eżempju, l-autoċensura. U dan l-argument jena nishtiq nerġa' ngħid E, nirrepeti dak li għalet il-kollega Spanjola, li il-Parlament jista' jagħmel ħafna. Però tafdawx wis fil-Parlament Ewropew. Jiena kont rapporter ta' Media Freedom u marnex il-niex niftemu b'maġġoranza fuq id-dekriminalizzazzjoni ta' reat ta' informazzjoni li ħaġa importantissima fl-opinjoni tiegħi. Sfortunatament, żewġ gruppi politiċi żgħar ħafna kienu kontra ir-reat ta' diffimazzjoni illi huma il-gwe u il-ħodor. L-oħrajn jaċċettaw ir-reat kif inhu llum. Allora qafsu fuq il-Parlament Ewropew, komplu qafsu fuq. Sur skripek. Grazzi. E, e, e, fuq il-laqat preċedenti fuq il-til tal-ġurnalista Maltija u anki fuq dak Slovak. Fi Slovakka kien imbidlit fil-gvern, il-mistoqsija tiegħi din e Dan kien bħala riżultat tal til tal ġurnalista. Għaliex ma taħsbux illi hemm illi m'hemmx bidliet fil-gvern Malti wara dan f'dan il- f'dan wara dan il til Forsi huwa marbut anki mal-fatt tal-iskandlu tal viza u il fat li Muscat qal illi hija ladu personali tagħha tiegħu. Imma anki ġurnalisti oħrajn illi tkellmu fuq il-kas tal viza Schengen, Sur Linzi u u għagġi minnaċċat ukoll u kienlom kellhom jittieħdu miżuri biex jipproteġuh. Kien kienem e, e, kienem kienem kas fejn e, kienem jott li ġi e, attakkat u esploda għaliex huwa semma fil-medja tiegħu e, il-kwistjoni Maltija. Signor Ortondua. Grazie. <clears throat> Grazie, sur Richard. Fuq l-investigazzjoni Daphne, xinija, xinu rapport bejn entkom, bejnkom u, u l-Europol? E, jina li l-Europol ma accettawix e, eh, bidejom miftuħa f'Malta. is signora Smolkova, grazzi ħafna. Jina fil-qosor ħafna eh, għandi mistoqsija zaħira. F'Marzu, wara illi qatlu lil eh, Jan Kuċjak u Martina Kuznirova. 17 il-organizzazzjoni ġurnalistika kidbu lil Juncker u talbuh il-ħolqin ta' mekanizmu nazjonali u supernazjonali biex jipproteġu l-ġurnalisti din ħaġa importanti ħafna għax kull stat membru għandu leġislazzjoni differenti. Però jiena nistaqsi jekk il-Kummissjoni qed taħdem magħkom jew jekk il-Kummissjoni ipprovat eh, tirrispondi din il-mistoqsija, din il-talba. Grazzi, min jixtieq jerġa' jitkellem? Għandi xi mistoqsijiet jiena wkoll tajt il-President. <coughs> L-ewwel net. L-ewwel kien hemm il tilf Malta mbagħad fi Slovakkja u hemm ġiet bejn eh, l-awtoritajiet Slovakka u eh, dawk Taljani Entkom tafu jekk hemmx kollegamenti bejn il-każ Slovak u dak Malti u l-Italja, jew forsi anki stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea, u tini intkom taħsbu għax intkom għattu li tappoġawm dawn il-farijiet, il-każijiet investigati minn Kuċak u Karona Galizja u oħrajn qed jiġu qed jitkomplu kif inti qatt wieħed jista' joqtol il-messaġġier però mhux il-messaġġ u inti verament taħseb li dan il-livell ta' minaccia huwa oli illi il-ħidma ma tistax titkompla imħabba eh, il-periklu u illi l-protezzjoni tal-pulizija għal ċerti ġurnalisti hija biżejjed u xiktar nistgħu nagħmlu. Jien nixtieq nagħmel din il-mistoqsija. Min jixtieq jibda billi jirrispondi, Sur Rixar. Grazie. Kellem ħafna mistoqsijiet, su se nipprova rispondi għal xi ħut minnhom. Onittama il inkunnista Fuq il-proġett Dafni, dak li qed jiġri f'Malta, u l-oppost dak li jiġri normalment f'demokrazija. Meta il-ġurnalisti jikxfu informazzjoni fuq ministri u parti tal-gvern u l-informazzjoni umbat eh, id-dur fil-interess pubbliku suspett ta' korruzzjoni illi eh, huwa fl-interess pubbliku fejn hemm separazzjoni ta' setatu libertà ta' l istampa ikun hemm investigazzjoni u wieħed jista' eh, inkrimina l-ġurnalisti anki però l-awtoritajiet bżon ikunu trasparenti u jgħidu l-verità fuq il kustjoniet anke għal beneficju tal-votanti. Umbat meta eh, niġu għal-ministri, aħna rajna fi Franza, per eżempju, kienem ministru li kellu offshore account kien qed jiġilet kontra korruzzjoni kellu jirriżenja. U f'Malta x'ġara. Il-kontra. Eh, eh, flok ma namlu investigazzjoni fuq il-persuni sospettati eh, ġew minacċati il-ġurnalisti. Eh, flok ma nispiegaw l-affarijiet lil pubbliku kien hemm eh, attentat biex isiktuhom. U hemm 46 każijiet legali barra minn Malta Daphne tkidbet fuq ħafna suġġetti differenti u għad diffiċli eh, verament nifmu minn eh, fil-fat seta kien dak li prova jaqtola, pero hemm anki mistoqsija oħra, hemm ħafna eh, rabtiet illi jirrigwardaw insider dealing, korruzzjoni, eccetera. <clears throat> Mm, u diffiċli ħafna il wieħed jagħmel investigazzjoni fejn l-awtoritajiet f'post fi gżira fejn l-awtoritajiet jaħdmu rib xulxin għoċċa uh, u punt ieħor ma jidirlix li hemm kooperazzjoni bejn autoritajiet Slovakki u Maltin biex jagħmlu l-investigazzjonijiet. U mbagħad fuq il-protezzjoni tal-pulizija, U ovvju li mhuwiex suffiċenti. U għaċar li minn qatel il-żewġ ġurnalisti u u fil-kas l slovakkja għamel terremot fl-Unjoni Ewropea. Il-libertà tal-istampa hija parti fondamentali tal-demokrazija u minnar il-ġurnalisti m'għandniex informazzjoni. Is-soċjetà e, e, tmut u aħna għal daqstant eh, nistennew ħafna minn l-autoritajiet ġudizzjari eh, u aħna nistennew anki li jkun ħafna iktar trasparenza fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Gibson, jien naħseb li wasalna f'moment kritiku fil-investigazzjonijiet nazzjonali anke għax għadda ħafna żmien u m'għandniex sinjali pożittivi fuq eh, il-fatt li se nistgħu ngħaddu għas-suċċess F'Malta għanna la tresta tlet għatila potenzjali. Però umbat għanna kwistjoni ta' frontiera. U il-fat li il-mandanti ma ġewx eh, investigati. Fiż-żewġ investigazzjonijiet hemm kwistjonijiet importanti fuq il-professjonalizmu, però anki fuq kemm huma ippruvaw għall-inqas Malta kif ġew segwiti. L-allegazzjonijiet kontra Sur Cardona u aspet u anki it-traskrizzjoni tal kunsil tal-Europa illi fuq il ma' Senjora Karwana Galizja li hemm traskrizzjoni tal-klim tagħha preċiżi u li ma' persu semmit persuni kwalunkwe forza ta' polizija professjonali li qed kompli fuq dawn il-linji ta' investigazzjoni u eh, għandhom jizguraw il-li jisegwu dawn il-linji ta' investigazzjoni fuq is-slaps il-Komitat ta' Protezzjoni tal-Ġurnalisti fil-fatt kienu kritiċi ħafna fil-fatt illi il-ġurnalisti jistaw verament ikunu vittmi ta' persekuzzjoni għawija, irridu nkomplu namlu pressjoni kemm anki fi Brussel Jena naf u u nġib il-kwistjoni anki fil-perspettiva tal-elezzjoniet li se jkonna s-sena diħla fil Brussel. Però l-elezzjoniet jgħatu kol opportunità biex is-sikurezza tal-ġurnalisti u anki specialment dawk investigativi flajnej tan-nies. U rridu nizguraw il-momentum li għanna unnek f'din il-awla l-lum li zommuwa u li nkomplu mm, biex nizguraw li kem fil-leġizlazzjoni, eh, kem fuq id-direttiva tal-whistleblowers u fuq il-direttiva eh, fuq il-servizzi tal-medja, irridu namlu evalwazzjoni tal-impatt ta' din il-leġizlazzjoni fil-ħidma tal-ġurnalisti. Però rridu anki naraw x'nistgħu namlu fi żmien qasir u l-iktar Element importanti tal-proġett Daphne huwa li jagħti appoċ morali għal persuni li għamlu dawn l-investigazzjoni tridu nżguraw illi il-memorja ta' Daphne kuna Galizja tinżam u illi ġurnalisti ma jaħsbux waħedhom u jaħsbu jifmu li mhumiex qed jaħdmu waħedhom u li l-ħidma tagħhom hija protetta. U ħafna dravi f'ċerti pajjiżi illi mhux neċessarjament għandhom dan l appoċ ma aħna rridu nagħmlu fi Brussell huwa illi niżguraw illi il-ħidma tagħhom se tiġi mhux se tiġi sija u li e, huma se jiġu e, se jiġu kulħadd se jiftakar fihom. Għandna żewġ minuti biss. Il-mistoqsija tiegħek, Sinjura Mezzola, taħseb illi irċevejt risposta sodisfaċenti f'din il laqgħa partikolari? Issa għasajtek kem xiktar investigazzjoni fuq dik il-laqa inti soddisfatta? E, naħseb kiku jituni daqsxejn iktar informazzjoni tkun ħafna tajba mhux għallum biss imma f'kull sessjoni li kellna. Iva, kien hemm ftit e, e, żmien, imma din mhix l-aħħar sessjoni. Ek dak il-każ u x qed jagħmlu follow-up tiegħu. Aħna għadna investigaw eh, ninvestigaw inkomplu namlu l investigazzjoni tagħna, però ma nistax natikon l informazzjoni qabel ma tiġi pubblikata. E, hija kwistjoni sensitiva ħafna, aħna ma nistax verament eh, natu informazzjoni fuq investigazzjoni ta' li għaddejjina bħalissa. Aħna eh, rapport se nippubblikaw. Umbat, fuq il-kwestjoni E, e, hemm dan il-kollegament bejn ministru u dawn il-persuni li l-isplodew il-bomba, e, dina hija ħaġa li ta' min wieħed jinvestiga fuqha. U bla dubju mm, dana ma sarx mod suffiċenti minnaħa tal-polizija u l-autoritajiet Maltin. Din dan huwa element importanti, linja ta' investigazzjoni importanti ħafna. U għanna bżon ta' sistema ħafna iktar trasparenti biex inkunu nistaw naslu għal eh, eh, investigazzjoni ġudizjarja ħafna iktar effettiva biex anki l-istampa għanda tiġi involuta b'mod iktar tajjeb. Nishtiq nirringrazzja l-ġurnalisti kollha eh, illi smajna minn għandhom illum namlu l applaus ġenerus, grazzi. U kif inti għat u anki l-kollega dan huwa sinjal ta' appoġġ il fat li qegħdin hawn sen nitlob il kulħat illi mux suppost ikun prezenti fi sessjoni in kamera biex jitlaq mill-awla għax t eh, tistqarrija illi hija eh, minn hija minn laqa in kamera u se tibda sa minuta oħra.